validi għalhekk il-mandat tagħhom huwa ikkonfermat għalhekk il-grupp tal-IPP talbu l-Istur Saleski jsiru membru ta' delegazzjoni minn iran u eh, ħabbru l-Istur Saleski mhux se jkun membru tal-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Ukrajina. Għan xi oġġezzjonijiet le konfermata mela. Minuti għalhekk issa se jitresqu l-Parlament għall-approvazzjoni.